transitorji tal-leġislatura mill-2009-2014 fiħdan il-Parlament, mill-ewwel ta' Diċembru il-Parlament għandu 17 il sidġu ieħor u 18 il-membru l-ġdid mill-Olanda ser jissiħab magħna mill-aktar fis. Ser naqra l-ismijiet tal-17 il-membru ġdid fiħdan dan il-parlament. U la darba nkun rajt isimom nishtiq nitlob lil-membri il-ġodda biex iqumu bil-wifqa u ma edin fosna fil-kamra u nishtu u kol natu merħba mela. Membri il-ġodda tal-Parlament Ewropew jekk joġobkom nishtiq nkutukom merħba mela umu bil-wifqa. Mil-Bulgarija Svetoslav Malinov, minn Spanja Vincente Miguel Garces Ramon. Min Spanja nal Vincent Miguel Garces Ramon, Dolores Garcia Hierro Caraballo, Eva Ortiz Vieja, Salvador Sedo i Alabarat, erba membri Min Spanja. Issa min Franza għanna zewċ membri Yves Cochet u Jean Ruatta. Mill-Italja għanna l-Gino Trematerra. Mill-Latvija għanna l-Karlis Xadurskis. Minn Malta għanna l-Joseph Kishkiri. Mill-Austria għanna evald Stadler. Josef Weidenholzer. mill polonja għanna l-Arkadius Tomas Bratowski. mill slovenja għanna l-Zofija Mazej Kukovic mill-Svezja għanna l-Alamelia Anderstorn u għanna l-Jens Nilsson. Mir-Renju Unit għanna l-Antea McIntyre. Thank you very much. Grazzi tassew iżis kollegi. Nilqawkom fiħdan dan il-parlament u nilqawkom u kol biex għal-ħidma tajbassa.